iktar importanti għal daqsant jiena nistenna li jisir assessjar għall-elezzjonijiet ġewwa l-Bulgarija. Grazzi ħafna mela dak kien l-aħħar kellim eh, taħt il-diskorsi ta' minuta naddu għal punt li mis fuq l-agenda li huwa il rapport tas-sur tas-sur Trianta Filides dwar l-istrateġija ġdida għal politika tal-konsumatur. joġbu il-rapporter għal erba minuti. Grazzi, Sur President. Palma jafu il-kollegi, il-Kommissjoni kienet ħabret li fost id-direttorati normali għal protezzjoni tal-konsumaturi kienu u koll se jindirizza l-problema ta' drittijiet tal-bniedem f'Mejju Ġunju tal-2012 u l-Kummissjoni ħarġet rapport ta' inizjattiva tagħha biex tara kif tista' tikkontribwixi l-abbozz tar rapport tal-dan inkiteb mis-Sinjura Svensen imma jien talbet titla mill-Parlament Ewropew għaliex uh, eh, kella problemi ta' saħħa u jiena ħadd la posta jiena nixtieq għal Sinjura Eva Britt għax-xogħol li għamlet fuq dar rapport u nittama li jirnex ila eh, teleb il-problemi ta' saħħa li għanda u tfiq mal-ar kemm jista' jkun bħal Eva Britt jiena nemmen illi hemm ċerti nuqqasijiet fis-sistema li aħna irridu eh, nindirizzawhom u nelbuhom jekk irridu ngħidu lill ċittadini u l-konsumaturi fl-Ewropa. Aħna irridu nindirizzaw il-problemi li faċċaw il-konsumaturi nippruvaw innaqsu l-inugwaljanzi bejn il-konsumaturi tagħna u rridu niżguraw ukoll li dawn jistgħu ħadmu drittijiet tagħhom b'mod ġenerali u b'mod partikolari meta jixtru l-affarijiet fuq l-internet u infittxu wkoll soluzzjoni għal tilwim naraw li l-problemi jkunu ta' kwalità għolja u jkunu sikuri jridu niżguraw ukoll li ikonna Ewropa iktar soċjali u li jkun iktar faċli li ċittadini tagħna ikollhom aċċess għal servizzi ta' uh, social welfare irridu naqsu wkoll ir-riskju li konsumaturi jkunu uh, esposti għal uh, trans fats, ormoni fil-laħam u sostanzi kimiċi oħrajn li jinsabu wkoll fil-prodotti kosmetiċi ġew prezentati 188 emenda minn kollegi minn gruppi oħrajn li provaw jajdu tagħhom jiena rrid ukoll eh, nizgura illi stajt nirrifletti ħafna minn dawn il femit mingħajr ma naqqas mis-saħħa tar-rapport u grazzi għal fellow rapporteurs aħna eh, proponejna 16 l-emenda ta' kompromess u il rapport finali għadda mill-Komitat fi 17 ta' Ottubru u għadda uh, bi 23 vot favur, ebda vot kontra u 10 astensjoni. Huwa importanti li meta aħna nitkellmu dwar politiki għal protezzjoni tal-konsumaturi li nżommu f'moħħna li aħna ma tkellimniex dwar Ewropa iktar soċjali kif xtaqt li nagħmlu jien. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-proibizzjoni ta' reklamar eh, immirata lejn tfal ta' inqas minn 12 sena. Wara dawn l-iżviluppi wara diskursati mal-gruppi politiċi kollha bdejna round ieħor ta' diskussjonijiet li permettew lil kulħadd eh, jappoġġa testa kompromess li se nivotaw fuq u għada test illi jinkludi il-kwistjonijiet kollha li jfaċċaw il-konsumaturi b'mod partikolari f'mument ta' kriżi finanzjarja. Nitkellmu dwar is-sikurezza tal-prodotti, dwar l-importanza ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2, noffru protezzjoni għolja lill konsumaturi u l-inħarsu kol l-ambjent Nitkellmu wkoll dwar ir-reklamar immirat lejn it-tfal ta' taħt 12 sena u nfittxu mezzi ta' kif nistgħu innaqsu il-ħela tal-ikel. Nixtieq nirringrazzja x-Shadow Rapporteurs għall-ispirtu ta' ta' eh, kooperazzjoni li urew u l-isforzi li għamlu biex aħna Eh, niżviluppaw u faslu il-verżjoni finali ta' dan it-test fejn nittama illi nilħu konsensus u nittama wkoll li kulħadd ikun jista' jappoġġah fil-votazzjoni għada. Grazzi ħafna Sur Triam Filides. Issa nisimgħu l-ewwel minn il sur Messaros taħt catch the eye. il-rapport jiffoka fuq il-konsumaturi u anki il-ċirkolazzjoni tal-prodotti tkun hemmhekk biex taqdi l-ċittadini. Fl-Ewropa hemm eh, ħafna noqqas taqbil fuq dan is-suġġett hekk delikat u l-Kummissjoni Ewropea għamlet sforzi kbar biex eh, tara li l-politika toffri eh, benefiċċji mill-2012 ħonħol u eh, networks għal konsumaturi, sħaqna fuq l-importanza tal-informazzjoni, saru kampanji u koll għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bnidem anki studji fuq ċerti prodotti. Kienem ħafna u koll violazzjonijiet imma grazzi għall-istrumenti illi għanna għal protezzjoni tal-konsumaturi dawn mux tajibqaw seħu in parti mill-produtturi ma jissux in-normi għal dak li hu protezzjoni tal-konsumatur u aħna nittamaw li dawn ir-regoli jkunu iktar trasparenti u iktar applikabbli għal bażi tal-proposti l-ġodda tal-Kommissjoni. Grazzi. il sinjura Medjalova. Grazzi ħafna id-drittijiet tal-konsumatur saru parti mid-drittijiet ċivili għal daqstant Eh, konsumaturi aħjar u ma' ċittadini aħjar. Aħna f'dan ir-rapport qegħdin nirreferu għal ċerti gruppi ta' ċittadini u l-protezzjoni tagħhom. Fl-Unjoni Ewropea eh, il-konsumaturi qed isiru dejjem iżgħar u hemm zazax illi huma innovattivi ħafna u għal daqstant jagħmlu ħafna xiri online hemm bżonn li dawn ikunu edukati ikunu jafu xinu ma drittijiet tagħhom u jemżon bżonn li jkun hemm tarim talim dwar dan anki fl-iskejjel primarji sabiex iċ-ċittadini jsiru iktar responsabbli jkunu jafu xinu ma drittijiet tagħhom. M'għandniex ninsew il-ġenerazzjonijiet oħrajn ukoll u nagħtu informazzjoni ġenerali dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. tanu huwa l-uniku mod eh, kif aħna nistgħu tax m'għandniex nambhom id-direttivi jekk ħadd ma jafxab kif jaqbad jużhom. Issa nagħti l-mikrofonu l sur Haber. Grazzi, Sur President, bħal President tal-Komitat u anke għannom tal-grupp tiegħi jiena nilqa u nagħti meħba dar-rapport u nirringrazzja l-Sur Trian Tifilidis tal-ħidma li kompla wara Sinjura Svensen u wara rapport ambizzjuż u mifrux ħafna u hija ħasra li mhux se jkollna dibattitu sħiħ fuqu. Madana kollu jena naħseb illi Dan huwa appell lill kummissarju Dalli li nagħtih merħba fostna hawnhekk illum biex ikun ambizzjuż fl-istrateġija għal konsumatur li qed jaħdem fuqha dan ir-rapport kien mitlub mill-koordinaturi tal-komitati propju biex jgħin jgħinu f'dan il-proċess. Waċċar meta wieħed ħares dan ir-rapport illi bħalissa għandna pożizzjoni frammentata ħafna. Hemm eh, kwistjonijiet li jaqgħu taħt id-direttorat tas-Sur Barnier, dak tas-Sur Tajani, dak tas-Sinjura Redding dak anki fil-minnaħa eh, tal-affarijiet ekonomiċi u monetari, ġifiri sur li għandek sfida kbira qoddimek u nittama li inti se tifli dar rapport u toħroġ politika li tkun wiesa ħafna li tagħti u toffrinna tip ta' qafas li għandna bżonn sabiex il-konsumaturi jkunu eh, fiduċjużi u jkunu eh, jistgħu jagħmlu dak, dak kollu li jagħmlu bil serħan tal-moħħ sabiex ikomplu jsaħħu is-suq intern. Grazzi ħafna Sinjura Figueredo. Grazzi, jiena wkoll nixtieq nibda billi nirringrazzja li Leva Brid Svensson u s-sur Trianti Filides għax-xogħol illi għamlu fuq din l-istrateġija l-ġdida għal protezzjoni tal-konsumaturi. U Unek huwa importanti illi aħna niflu il-problemi li qed jiffaċċaw il-konsumaturi b'mod partikolari dawk li huma l-iktar vulnerabbli Eh, fil-krizi ekonomika u soċjali li ħafna stati membri huma għaddejjin minna li l mill-kampanji ta' informazzjoni u li nizguraw li il-prodotti li konsmaw il-konsumaturi tagħna huma testjati sew hemm bżonn il-pensjonanti, żgħażagħ, nisa, tfal u immigranti ikollhom tħul biżejjed sabiex ikollhom aċċess għal beni u servizzi essenzjali b'mod partikolari l-ikel, imma mhux biss għaliex hemm servizzi tal-kura tas-saħħa, l-enerġija, trasport um, housing li jkun xira sabiex ikunu jistaw jgħixu ħajja deċenti u bid-dinjeta. Is-Sinjura Basescu issa. Grazzi ħafna, Sur President, jina u koll nilqa l-inizjattiva tal-Kommissjoni għal ħarsin tal-konsumatur imżon li konna għafas koerenti legali fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex hekk inħarsu ċittadini kollha. Hemm bżonn li niġġieldu kontra l-ikramar li arraq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fat illi l awtorità rumena nazzjonali għal protezzjoni tal-konsumatur bdiet tibdel il-liġijiet f'dan il-qasam sabiex tħares aħjar il-konsumaturi fir-Rumanija. Hemm bżonn ukoll li jkollna attivitajiet ta' taħriġ u kampanji ta' informazzjoni pereżempju fir-Rumanija issir kompetizzjoni ta' kull sena dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi. Din il-kompetizzjoni tkun organizzata mill-Autorità Nazzjonali u mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Hija disa sena li qed tiġi organizzata din il-kompetizzjoni hija kompetizzjoni għal tfal bejn is-6 u 16 sena u għandalan illi tedukom. Il-kellim li miss. il shadow rapporteur u kollu huwa kontent b'dan ir-rapport dana kollu. Aħna, il-Parlament Ewropew, dejjem lesti illi morru naqbżu għad-drittijiet tal-konsumaturi li huma l-iktar dajfa fl-Unjoni Ewropea Fil-fatt aħna namlu dan imma dejjem fl-istess ħin nisħu fuq l-ekonomija, fuq it-kabbir, etc. fil-waqt li l ħarsin tal-konsumaturi tal-ċittadini hija propju fil-qalba tal-modell Ewropew hemm bżonn li nħarsu minħarsu tfal u l-persuni anzjani. Irridu niftakru li jekk aħna irridu u koll eh, nwaqfu reklamar immirat lejn it-tfal u anki reklamar li għarra dawn huma affarijiet tajbin dak kollu li jsir biex jiġu reklamati l-ħwejjeġ, affarijiet elettroniċi, ħafna reklami li huma mirati lejn it-tfal u rridu naraw jekk il-familji jistgħu xi permettu illi jixtru dawn l-affarijiet, ġifieri e- hekk irridu nibdew naħdmu mat-tfal fl-iskejjel sabiex ikun hemm Ewropa li tkun turi iktar solidarjetà. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim f'dan ir-round is-Sinjura Le Grip. Grazzi, Sur President, il-rapport tal-strategija ġdida l-politika tal-konsumaturi li se nifotaw fuq u għada. joħlo il- il-pedamenti għal dak li aħna irridu namlu meta nibdew naħdmu fuq il-consumer agenda mis-sena l-ġdida li jkollna konsumaturi iktar responsabbli nagħtuhom iktar informazzjoni dwar il-prodotti u jkollhom prodotti iktar sikuri. Rridu naraw li l-atturi kollha jkunu jafu x'inhu drittijiet tagħhom u anke dmirijiet tagħhom. Dawn huma l-prijoritajiet għal-leġislatur dawk nazzjonali u Ewropej għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet u anke għal kumpaniji, organizzazzjonijiet professjonisti, professjonali, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi naħseb illi issa huwa importanti illi nibdew proċess ta' riflessjoni biex insibu bilanċ xieraq bejn l-informazzjoni kollha, l-ammont ta' informazzjoni li tassew għandu bżonn il-konsumatur, l-użu li jista' jagħmel minna meta jkun qed jagħmel ix-xiri tiegħu u l-ispejjeż amministrativi u finanzjarji li jkunu rikjesti għal biex tiġi pubblikata din l-informazzjoni, ġifieri sens ta' responsabilità l-produtturi, l-imprenditturi, kumpaniji dawk li għatu servizzi, imma responsabiltajiet anke tal-konsumaturi. Grazzi. Si, Now I give floor. Grazzi. Issa il-Komissarju da. Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri. Skużawni illum għax eh, ftit maħnuq. Nishtiq nirringrazzja l-Parlament, Komitat Timkob mod partikolari u koll il-rapporter, il-sur eh, Trianta Filidis u rapporter ta' qabel, eh, Eva Britt Svensson, għal-rapport dwar strategija ġdida għal protezzjoni tal-konsumatur naf li rapport huwa sensiela ta' kompromessi u forsi ma jindirizzax bisħieħ il-kwistjonijiet kollha li għalikom forsi huma l-iktar importanti. Madana kollu jkolli najt li il-rizultat ħari ta' xolkom jati kontributi essenzjali l-Kommissjoni fil-ħidma tagħha fih elementi essenzjali għal promozzjoni tal-interessi tal-konsumaturi Ewropej b'mod partikolari jiena nilqa l-approċ komprensiv għal politika dwar konsumaturi li fih ir-rapport. Fil-fat, politika dwar għaffavur favur il-konsumatur li tkun moderna, miex biss liġi, meritu kolla ħafna aspetti u kol. Għalhekk ir-rapport jisħaq bil raġun fuq il-sikurezza u sigurtà tal-konsumaturi jisħaq fuq l-importanza li nagħtu l-possibilità lill konsumaturi li jarfu drittijiet tagħhom, nagħtuhom l-informazzjoni dwar drittijiet tagħhom jisħaq ukoll fuq politika Ewropea favur konsumaturi li tappoġġa tkabbir innovazzjoni fil-settur tal-beħ bl-imnut biex ikun hemm ukoll tisħiħ tas-suq diġitali eh, uniku il-ġlieda kontra prassi kommerċjali zlejali, riklamar arre soluzzjoni għat tilwim u anke tilwim għal eh, soluzzjoni għal tilwim li nqala f'sitwazzjonijiet ta' beħ transkonfinali hemm bżonn ukoll jkun hemm implementazzjoni effettiva ta' leġislazzjoni eżistenti jisħaq fuq ċerti kwistjonijiet uh, illi bħalmuma pereżempju il-konsumaturi vulnerabbli, aċċessibilità, minn perspettiva settorjali jisħaq ukoll fuq is-servizzi finanzjarji l-enerġija u dak kollu li huwa diġitali flimkien ma' rapporti eh, parlamentari oħrajn fuq dawn il-kwistjonijiet bħal Greb, Head, Areas u Xaldmos anke x-xogħol li qed isir fuq il-konsumaturi vulnerabbli dar rapport jgħin li l-konsumaturi għatija ispirazzjoni għax-xogħol tagħha ta fuq il-politika favur il-konsumaturi. Ħanajdilkom xaħsibijiet għanda l-konsumaturi, il komissjoni il-President Redding u jena għannaħsib li niprezentaw agenda l-konsumaturi fil-bidu ta' sena d-dieħla. Se niprezentaw vizjoni strategika koerenti għas snin li ġejjin flimkien miri mill-2012 il-qoddim sa tmim tal-mandat tal-Kommissjoni se jkun test ambizzjuż li jkun fih miżuri konkreti fil-qalba tiegħu ikun hemm il-konsumaturi. Il-prinċipju ewlieni se jkun propju l-empowerment tal-konsumaturi fl-ikbar u l-usa sens tal-kelma jiġifieri kif jistaw eh, jipparteċipaw il-konsumaturi fis-swieq u jaraw kif is-suq jista' jaqdi lilhom se ninkludi kwistjonijiet li rigwardaw il-konsumaturi li jaqgħu taħt iż-żewġ portafolli tagħna imma anki taħt ir-responsabilità ta' eh, kummissarju oħrajn servizzi finanzjarji, l-enerġija, trasport u suq digitali. Dan se jindirizza ehm, tħassib li esprimejtu intom stess li hemm bżonn ta' approċċ koerenti u olistiku għall-politika tal konsumaturi hemm bżonn li Nżommu f'moħna wkoll l-sfidi f'dan il-qasam, il-bżonn li jkun hemm iktar ehm, xejriet ta' konsum li jkunu sostenibbli li wieħed iżomm f'moħħu il-popolazzjoni li qiegħda tixxieħ, digitalizzazzjoni, il-kummerċ elettroniku, il-kwistjoni tal-inklużjoni soċjali u l-konsumaturi vulnerabli. Dan ukoll jaqbel 100% mar rapport tagħkom. L-Aġenda Ewropea għall konsumaturi se jkollha l-ambizzjoni li tkompli tibni fuq il-progress li diġà sar fit twettiq ta' żon spazju eh, eh, ġudizzjarju Ewropej u ir-rwol tal-imħalfin u eh, tal-dakolla li jaħdmu fil-qasam tal-liġi se jkun hemm ukoll sħubijiet u Um, il-politika kollha se tkun ibbażata fuq sħubijiet irridu nagħmlu iktar binqas u ninkludu lil kulħadd ġifier se jkun hemm sħubijiet mal eh, l-istati membri fuq l-infurzar informazzjoni intermedjarji dwar informazzjoni u l-medja mal-negozju għall-informazzjoni eh, lill-konsumaturi u anki dak li huwa sigurezza tal-prodotti aħna eh, ġbarna ħafna kontributi minn min networks li huma eh, involuti aħna se organizzaw smieħ fil-bidu tal-2012, forsi anki blajnuna tal-komitat imko id-diskussjonijiet għadhom għal-dajjien dwar l-organizzazzjoni tijaw. Pala l-ewel pass aħna qegħdin inħeju fuq talba li għamil parlament rapport dwar l-integrazzjoni tal-interessi tal-konsumaturi fl-aspetti kollha tal-politika tal-konsumaturi li għandha tkun lesta fil-bidu tal-2012 fl-aħħar net ngħidilkom l-ġimgħa li għaddiet il komissjoni adottat proposta l-2014 2020 dan issa se jibda eh, se jkun diskuss mill-autoritajiet tal-budget merba oqsma ta' azzjoni. Jiena kontent ħafna li dawn l-erba għanijiet speċifiċi jaqblu ħafna ma' rakkomandazzjonijiet li fih ir-rapport Is-sikurezza tal-konsumaturi prodotti ikelu servizzi li natu l konsumatur l-informazzjoni xirqa u lodot edukattivi sabiex konsolidaw nikkonsolidaw nsaħħu drittijiet tal-konsumaturi u soluzzjonijiet ta' tilwim u fl-aħħar mhux bl-inqas l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumatur. Grazzi. Thank you, Commissioner Dalli. Jiena nirringrazzja lilek sur Kummissarju Dalli jgħid il-President mela fuq dan id-debattitu nagħlqu u mmur nidvutaw dwaru għada f'nofsinhar ukoll. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna